Nimbata tkun fl-aħħar ta' din is-sessjoni, issa ngħaddu għal punt li dwar in-Nepal. Naddu għal kollega Gringen de Utenberg għal nuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President Benjamin Franklin darba għal dwar il-Kostituzzjoni Amerikana li l-Kostituzzjoni ma tistax tiggarantixxi kontentezza, iżda tista' tiggarantixxi li ħajkun hemm dejjem din it-tiftix tal kontentissa Aħna fin-Nepal nafu wkoll li ħin kollu qegħdin jippruvaw ifittxu kontentizza però l-Alleanza u laqqas il-Kongress huma lesti illi jilqu kompromess. Però fl-istess ħin nafu illi ħafna mill-ċittadini illi qegħdin jgħixu fil-faqar u mingħajr elettriku hemm faqar. U dan huwa minħabba il-post ġeografiku, il-pożizzjoni ġeografika U rridu nixtiequ nfakru aħna għal ftehim ta' paċi tas-sena 2008 u rridu nkomplu nippromuovu il-Kostituzzjoni li mhux biss tiggarantixxi drittijiet u dmirijiet iżda illi tista' tirrappreżenta progress f'din id-demokrazija illi għadha tiżviluppa. Jiena nifhem minn xi xaddej bħalissa dan il-pajjiż tan-Nepal. Il-Kostituzzjoni mhijiex ħatat il-dal-pajis. lil dal-pajjiż kontentizza iżda tippermettilhom milli jkunu jistgħu dejjem ifittxu din il-kontentizza. Issa s Grazzi ħafna sur President il-din il-Nqas ta' stabilta ma kienx sorpriża minħabba l-bidliet li saru f'dawn l-aħħar 20 sena. Nafu li fis-sena 2001 ikun hemm massakru wkoll li kien kontra l-monarkija u anka il- kien hemm ukoll rivolta rivoluzzjoni kontra il- kontra l-monarkija. Il-gider issa li il-fat li il-fatt li kienet introdotta din id-demokrazija repubblikana kienet xi ħaġa li ma mish qed tinħas daqshekk u kif ir-riżoluzzjoni qed tagħmilha daqs ċara hemm ħafna vjolenza u ħafna tortura wkoll. Jiena naħseb li sfortunatament M'hemmx sforzi għal rikonċiljazzjoni u għal ġustizzja tranzizzjonali kif hemm bżonn jiena nittama l-Unjoni Ewropea ħadd tieħu azzjoni kif imiss u tipprovdi l-għajnuna umanitarja li hemm bżonn ħalli bekk nevitaw li dan l-istat ifalli u aħna ma nistawx nħallu illi dan il-pajis ifalli minħabba li għandna ħafna problemi f'din iż-żona tad-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sur Tanok, issa s-Sur Rome Variweda, żewġ minuti. Grazzi ħafna fissam il-kollega Signora Lambert li hija il-kap ta' delegazzjoni għal dan il-pajjiż ma setax kienet hawnhekk u jiena talbit nisa biex ngħid dan li ġej. F'dawn l-aħħar ftit snin Nepal għamel ħafna bidliet pożittivi f'ċirkustanzi diffiċli ħafna. Però f'din ir-rikonċiljazzjoni aħna għedna illi kemm f'dak l-indu xieqsam il-ftehim ta' paċi u l-fatt illi ma laħqux l-iskadenza tal-28 ta' Mejju dan jatjer perikola drittijiet tal-bniedem. Issa għandna estensjoni li tajna ta' sena għall-Assemblea Kostituzzjonali sabiex jintlaħa eh, ftejjin bejn il-partiti. Aħna naħsbu illi huwa importanti ħafna li din l-opportunità illi hija edha hija rappreżentata f'dan il-vot f'din l-elezzjoni ma tintilibx. Jien naħseb li hemm l-opportunità li jsir ħafna iktar żvilupp hemm bosta possibiltajiet ħalli l-enerġija li tiġġedda tkun iżviluppata f'dan il-pajjiż, però l-investiment ħajkun diffiċli ħafna jekk m'hemmx stabilità f'dan il-pajjiż. Nistat ta' dritt u d-demokrazija mhumiex affarijiet li ma garantiti hemmhekk fin-Nepal u hemm bżonn li jintbat sinjal għal proċess demokratiku aħna naħsbu li il-Kumitat kif ukoll l-Unjoni Ewropea lesti li jagħtu lajnuna jekk ikun meħtieġ u dan ħajsimna ftit ġimgħat ieħor oħra, però jista' jkun li nirtiraw lajnuna jekk ma jsirx progress. Jiena mnaħatana aħna nixtiequ nħeġġu l-partiti jersu iktar viċini x'in jippruvaw jilqu eh, kompromess jekk ma jagħmlux dan żgur li l-poplu tan-Nepa ħajtla fil-fiduċja fil-mexxija tiegħu. Grazzi. Anke kollegi Romi va Irwida as Grazzi ħafna sas kollega Preda. Grazzi ħafna nafu li situazzjoni fin nepal hija inkwetanti ħafna l-vjolenza dejjem tiżdied f'dan il-pajjiż u sabiex aħna insaħħu l-proċess ta' rikonċiljazzjoni fuq il-livell nazzjonali wara l-gwerra ċivili li damet għal 10 snin sħaħ u wara l-ftehim li fis-sena wara l-avvenimenti tas-sena 2000 u sitta li mietu 13,000 persuna bekk naħseb illi Importanti li noħorġu aħna għafas legali għal promozzjoni u ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn li nisqu fuq assembleja kostituzzjonali U kif jiruna r-rapporti u r-riżultati ta' daw ir-rapporti hemm bżonn ukoll is-sistema ġudizzjarja tissaħħaħ li bekk aħna nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni kostruttiva għal dawn il-konflitti. Jena nixtieq ngħid ukoll li soluzzjoni għal dinnuqqas nuqqas ta' stabilità politika għandha effett negattiv fuq eh, l-ekonomija tan Nepal li huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja. Mingħajr ma jkollna stabilità ma jistax ikollna prosperità. Grazzi ħafna l-sajmis l-Sur Higgins għal zoċ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, il-fat il-monarkija feudalista kienet inelbet kienet pass il-qoddim għal ċittadini tal-Nepal. Pass il-qoddim u koll għal klassi baxxa tal-ħaddima Fin-Nepal però ċar ukoll li issa hemm stabiliment kapitalist u partiti tal-lemin ma jridux li din ir-rivoluzzjoni tavvanza aktar minħabba li dan jista' jeddet il-kontroll ekonomiku u l-pożizzjoni privileġġjata li huma għandhom fis-soċjetà. 50% ta' 29 miljun persuna ta' Nepal jgħixu f'faqar estrem, 16% minnhom ibatu minħabba problemi ta' ġuħu eh, malnutrizzjoni. Hemm bżonn li jkun hemm iktar appoġġ fis-soċjetajiet tan-Nepal u kien hemm żbalji kbar li saru wara s-sena 2006 minnaħa ta' partiti tal-lemin li xtaqu li jkollhom iktar seta' politika fl istessin iżommu relazzjonijiet ekonomiċi. U dan seta' fis-servizz li nkomplu dejjem bis-sitwazzjoni ta' faqar u ehm, dbatija għan Nepal. Però l-istrajk ta' din is-sena u dak l-avvenimenti tas sena l-2006 jisqu fuq il-fatt li l-foqra u n-nies tan Nepal jixtiequ sistema li tista' tagħtihom ġejjini ħieles mir-repressjoni, ħieles mill-faqar. Nafu illi l-partit li jista' jirrappreżenta l massa jixtieq illi jimmexxi l-lilin mill-partiti b'mod indipendenti illi jkun hemm ownership pubbliku u jekk ikollna problema bħal din aħna nistgħu naraw li jista' jkun hemm possibilità eh, illi tinstab soluzzjoni soċjalista li tirrispetta ċ-ċittadini eh, U jiena naħseb ukoll li għandu jkun hemm kemm jista' jkun indipendenza wkoll għal gruppi il-President waqqaf li l-kellim. Issanna l-kollega Snija Xhaka żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, wara xar snin ta' gwerra ċivili, il-paċi irnexxila tintlaħaq f'dan il-pajis, però fil-pajis kien hemm inqas paċi minħabba r riżultat ta' dan il-ftehim l-istabilità hija importanti ħafna. U l-Kostituzzjoni tar-Repubblika u li din l-iskadenza li kienet ingħatat ma ntlaħqitx u kellna nagħtu estensjoni ta' sena. In-Nepal tant għandu potenzjali li jiżviluppa fuq livell ekonomiku u illi iwaqqaf fil-faqar illi hemm, però il-partiti li bħalissa mfissa ta' mhumiex qed jippermettu li dan jiġri. Jiena naħseb ukoll li importanti li l-membri tal-PLA u tal-Forzi tas-Sigurtà ikunu kontrollati u anka f'dak li għandu x'jaqsam il-parteċipazzjoni tal-Forzi Armati jrid ikun hemm kontroll il-Kummissjoni tal-Paċi u Rehabilitazzjoni għandha teħu responsabilità tagħha u taħdem kemm tista' ħalli tikkontribwixxi għal ġejjini aħjar interferenza fil-proċedimenti kriminali titneħħa ħalibek aħna noħolqu sistema ġudizzjarja indipendenti u fl-istess ħin eh, nirrispettaw l-istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali aħna nitolbu l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi kollha tal-Gvern ħalli nippruvaw insibu soluzzjoni ħalli nintegraw il-forzi armati u eh, naraw jekk nistgħux insibu soluzzjoni għal dawk l-affarijiet li ma jistgħux ikunu integrati fit-tmexxija. Aħna rridu naraw illi nwaqfu l-importazzjoni ta' armi illegali fin-Nepal u anka kull tip ta' arma u mezzi li sta' jintuża tortura kif aħna ddeċidejna fir-riżoluzzjoni li ddeċidejna dwar llum. Grazzi ħafna l-kollega Xak. Issa naddu għal Sinjura Bazescu. Deși războiul civil care dura de 10 ani s-a încheiat în 2000, Mikkejja l-fatt li l-gwerra ċivili spiċċat fis-sena 2006 wara xar snin sħaħ is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali f'dan il-pajjiż tibqa' diffiċli ħafna. Mingħajr ma jkun hemm stabilità fin-Nepal, nepal ma jistax jiżviluppa kif il-ġirien tan-Nepal għamlu bħaċ-Ċina pereżempju. Il-partiti kontra il-Maoisti ma setawx jilħu jistabilixu kostituzzjoni sal sa sena 2010, allura aħna tajnjom, allura għandna tat estensjoni ta' sena. Importanti ħafna li din il-kostituzzjoni tkun adottata ħallibek, aħna nistaw nizguraw illi l-istat ta' dritt jimxi tajjeb u jkunu garantiti d-drittijiet ta' ċittadini, jina naħseb illi l-ikbar ta' tida soċjetà tan-Nepal hija vjolenza estrema u, vjolenza wkoll anke fl-avvenimenti politiċi. Grazzi ħafna. Sassur Zjobro għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, is-sitwazzjoni fil-Nepal ilha tħassibna tinkwetana snin sħaħ. Fl-1958 kien hemm l-ewwel elezzjonijiet li seħħu f'dan il-pajjiż però soluzzjonijiet demokratiċi ma damux ħafna f'dan il-pajjiż. Aħna rajna li kien hemm ftit tal-progress mis-snin mis 2000 lilla u fis-sena 2006 intlaq ftim ta' paċi komprensiv li mbagħad temm il-gwerra ċivili. Kien hemm ukoll elezzjonijiet iktar tard tal-Assembleja u eh, però xorta waħda nistgħu naraw li dan l-aħħar kien hemm saru ħafna passi lura mhux il qoddim Jiena naħseb ukoll li għandna nwessaw ukoll il-kompetenza tal-Assemblea Kostituzzjonali l-Unjoni Ewropea l-Istati membri għandhom jappoġġaw kull tip ta' sforzi li jista' jerġa' jgħin lin nepal sabiex jikseb paċi u stabilità. Hemm bżonn ukoll li naraw li jkunu garantiti drittijiet tal-Kristjani li ħafna drabi jkunu biksura f'dan il-pajjiż. Jiena nixtieq nitlob lil kelliem għal dawk li għandhom diskors preparat jekk joġobkom aqraw daqsxejn iktar bil-mod. Inkella tradutturi u l-interpreti ma eh, anzi l-interpreti ma jkunux jistgħu jaqilbuh kif suppost, jekk joġobkom. Issa ngħaddu għas-Sur Ġarnetski. Sur President Aziz Kummissarju, jina minx ħanoqot naqra ħantkellem. Ħantkellem bil-mod ukoll nwedkom. Minkejja l fat li jina mhux is-soltu nitkellem bil-mod. Is-sitwazzjoni fin-Nepal jiena naħseb li paradossament qiegħda titjib. Kien hemm iktar sforza biex jingħata aktar seta il parlament u n Nepal. jgħat eh, kien ilu għaddej minn proċess twil. Wissa fl-aħħar jisom qed jaraw id-dawl. Aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll il-partiti politiċi ta' dan il-pajjiż huma speċifiċi ħafna fil-viżjonijiet u l-proposti tagħhom li qed jerasqu għar-riforma dawn huma Maoisti, Komunisti, u għedin jamlu suġġerimenti li huma pjuttost kontroversjali. Issa naddu għal proċedura ta' KHDI jiena nixtieq nitlob lill-kollega Korova biex titkellem. Grazzi ħafna l-gwera ċivini li li għaddejja li damet kważi għaxar snin fin-Nepal u li fl-aħħar intemmet permezz ta' ta' paċi Din kienet ħaġa pożittiva, però xorta waħda. Nistgħu naraw li l-armata u l-partiti politiċi m'għandhomx fidejhom mis-seta kif suppost. Hemm ħafna problemi fin-Nepal, hemm ħafna nuqqas ta' stabilità, ħafna problemi u tensjoni. Il-problema għandha x'taqsam ħafna ma' tmexxija tal-armata kif ukoll il-fatt li l-armata trid tkun kontrollata fuq livell demokratiku. L-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għandhom jieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli iwaqfu dawn il-ksur ta' drittijiet tal bnidem Jiena naħseb irridu nirringrazzjaw il-, -il kummissarju tax-xogħol li sar sissa tal-li mħabba li provajna nsibu soluzzjonijiet kostruttivi. Grazzi ħafna lill kollega Korola issa Sinjura Kortu. Grazzi ħafna jiena naqbel mal-kollegi dwar il-violenza f'dan il-pajis, jiena nixtieq insemmilkom waħda mill-ikbar problemi illi kellhom iħabtu wiċċhom magħha il-ċittadini tan-Nepal. Il-faqar ġviri, il-faqar dejjem mara l-ar minħabba nuqqas ta' stabilta politika u ma kienx hemm l-ebda tip ta' tkabbir ekonomiku dan il-pajjiż ġeografikament jgħat bejn żewġ pajjiżi verament importanti, pajjiżi li din jiżviluppaw. Però dan il-pajjiż in-Nepal ma jistax jikber fuq il livell ekonomiku terz tal-popolazzjoni jgħixu taħt eh, il-livell aċċettabbli tal-faqar, inflazzjoni kbira fil-prezzijiet tal-ikel, pereżempju, dan mhuwiex biss sors ta' tensjoni stanka ta' problemi umanitarji. Ġifieri aħna rridu niffukaw fuq l-iżvilupp tal-ekonomija u li ngħinu lill-poplu tan-Nepal. Grazzi ħafna lis sinjura Kretu, issa sur il-kollega li jmiss. Grazzi ħafna jiena ġejt dan l-aħħar lura miżjara tiegħi fin-Nepal u rridu nifmu illi il-proċess politiku tan-Nepal huwa wieħed fraġli, però mhix ftit ftit. Jiena naħseb li mhix xi ħaġa raġonevoli illi il-proċess politiku jitkompla mingħajr ma tkun żarmata Zarmati il-Maoisti minħabba l-Maoisti rrifjutaw li parteċipaw f'dan il-proċess politiku jridu bidla fil-gvern, però qegħdin jirrifjutaw li zarmaw l-armi. U ma jistax inti kollok proċess politiku illi kollok grupp ta' nies li ma jridux jizarmaw l-armi u jagħtuhom lill-awtoritajiet, jiena naħseb illi kulħadd ikkonċernat irrid jiftakar li aħna rridu nikkonvinċu l-żewġ naħat li huwa fl-interess ġenerali ta' kulħadd illi jaċċettaw l-għajnuna tagħna u ma jżarmaw l-armi jingħaqdu flimkien jippruvaw jaqdu xi tip ta' gvern ta' għaqda li jista' jmexxihom il qudiem Grazzi, Sur Deva. Issa l-aħħar kellim Sur Holstein. Grazzi, ħafna. Għal bosta snin jiena kont nation nepal u dan kien fi żmien meta l-ċittadini ta' Nepal kienu ħadu l-sforzi kollha tagħhom biex ibidlu s-sistema politika tagħhom. Dan iż-żmien kien nitkellem fuq 20 sena ilu. Jiena kont ottimista madana kollu dan il-proċess wara li kien aktar ta' sfida mill ħadd seta' jimmaġina. Nepal għandu kultura onja ħafna u għandhom reliġjon, huma reliġjużi ħafna u minnhom infushom kattru l-paċi suppost, iżda rridu naraw li issa jelħu l-potenzjal tal-pajjiż. M'hemm l-ebda potenzjal, mem l-ebda naturali fil-pajjiż. Hemm ħafna arar, hemm ħafna terremoti fir-reġun, ma dana kollu qed jagħmlu l-isforzi tagħhom. Tinsab ġeografikament bej żewġ ġirien importanti ħafna ċina u l-Indja u għalhekk politikament u finanzjarjament in-Nepal tista' tispiċċa bħat Tibet li tkun telfa traġika lina l-kol. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin von Thun und Hohenstein. Es zum Abschluss der Debatte jetzt Herr Grazie, signora Thun und Hohenstein. Es Herr Kommissario Dalli. Thank you very much, Sir President. Grazie ħafna, President, membri onorevoli L-istaġnar fil-politika tan-Nepal hija punta tħassib u għalhekk il-Kummissjoni tħares mill-qrib din is-sitwazzjoni. 28 ta' Mejju 2010 kien l-iskadenza tal-promulgazzjoni tal-Kostituzzjoni tal-Gwerra Ċivili. Kien hemm kriżi kostituzzjonali li nbidlet bil tensjoni ta' sena għal din id-data ta' skadenza. Kien hemm ħafna kwistjonijiet jaħarqu li din ikomplu jxekklu l-proċess ta' tfassil din hija natura tal-istruttura federali, l-struttura tal-ġellieda u anki l-istruttura taż-żewġ armati. Hemm ħafna lek sogru qawwi li dan il-pajjiż jista' jidħol ċiklu vizzjuż ta' diżordni u ta' nuqqas ta' sigurtà. Żewġ kwistjonijiet importanti, il-kitba tal-Kostituzzjoni u l-integrazzjoni tal-PLA li kull ma jmur qed isiru aktar komplessi u komplikati sakemm ma jkunx hemm xewqa ġenwina ta' tirċivju u tagħti mhux se nimxu l qudiem Imma importanti għalhekk li narfu madanakollu li l-uffiċċju tal-Kummissarju Oli ta' dritti tal-Bniedem u u lajnuna li tenata ġi testiza b'sena oħra. L-OHCR rrapportat fuq drittijiet tal-bniedem u provdiet taħriġ u assistenza teknika biex tħarreġ is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet minn mindu twaqfet fl 2005 fin-Nepal. Bil-mot tal-President tan-Nepal u Sur Koirala, il-mekkanizmi u d-destin ta' dan il-pajis huma inċerti għaliex hemm nuqqas ta' mexxej ta' konsensus li jista' jsolvi t-tilwimiet u nuqqas ta' bil bejn iż-żewġ partiti biex imexxi il-proċess ta' paċi l qoddim L-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni biex tgħin innafal f'dan il-proċess tan diffiċli. Hemm numru ta' stqarrijiet minn kapijiet ta' missjonijiet kif ukoll il-rappreżentanti tal-kellima tal-istati membri li ġew publikati dan l-aħħar biex bekk il-partijiet kollha interessati jidħlu f'diskussjonijiet madwar il-mejda. Aħna lesti napoġġaw il-gvern tal-Nepal u jiffrontaw sfidi tal qudiem L-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta li tejn kwalinkwa proċess li jista' jgħin l-proċess ta' paċi dejjemi Mod kollettiv l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri rappreżentaw iktar minn 50% tal-għajnuna ta' żvilupp li tirċivi n-Nepal. Il-Kummissjoni qed jikkontribwixxi għal proċess ta' paċi billi appoġġa il-Fond ta' Nepal b'6 miljun euro ġew impenjati sena għaddiet u 22 miljuna huma maħsuba għal eh, l-2011. Sissa l-fondi ġew allokati għal zamma tal- tal-rizorsi maoisti u għalek irridu naraw li l-istenniji jizdidu fil-rigward il-Nepal wara l-moviment tal-2006 u għalek irridu namlu tajjeb għall-istenniji tagħhom. Membri, President, li naħdmu f'ħidma sfiqa ma l-istati membri aħna namlu l-isforzi kollha kemm diplomatiċi kif ukoll politiċi jew ta' żvilupp li jistgħu jikontribwixxu għal Nepal ta' paċi u ta' demokrazija. Grazzi. Danke, Komisar Tali. Grazzi, Kommissarju. Nikkonkludi d-dibattitu għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni mill-grupp tal-SND, mill-ICR, il-ħodor, l-IFA, il-PPE, il-GUE NGL,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 jiena mandi lebda fidu